ċer li imiss. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna id-dibattitu konġunt fuq il-politika kummerċjali komuni jiena nixtieq l mikrofonu lill lower rapporter, is-sur Chris Taut Rohol, Is-Sinjura Chris Taut Rohol. President, Kummissarju, kollegi, kif tafu taħt it-Trattat tal-Lisbona is-setat tal-Parlament Ewropew fil-politika kummerċjali u l-komitoloġija ġifiri atti delegati u atti ta' implementazzjoni dawna ġew imsaħħa dan jfisser li hemm qatt ta' regolamenti fil-politika kummerċjali u l-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet dawn rridu jiġu emendati minħabba l-qafas legali l-ġdid. Dan il-pakkett omnibus wieħed fih iktar minn 20 regolament inkluż ir-regolament dwar l-anti-dumping u ir-regolament dwar kontra s sussidji wara ħafna snin ta' proċessi leġislattivi u ħafna negozjati eh, fi forma ta' trialogu intensivi aħna qbilna fuq kompromess f'Ġunju. Dan il-proċess ma kienx eh, wieħed eh, li mexa mingħajr ostakli imma fl-aħħar mill-aħħar nexxielna naslu għal soluzzjoni tajba u nixxieq mela nitkellem dwar dawn l-affarijiet. Sissa ir-wol tal-istati membri fi regolamenti eh, dwar l-anti-dumping u l-anti-subsidies dan ir wol kien wieħed kontroversjali. Il-proposta ġiet ġestita mill-Kummissjoni. Info Plus dina kienet il-proċedura li qbilna fuqa imma l-Parlament Ewropew kien inkwetat dwar il-ħarsien sħiħ ta' Trattat ta' Lisbona u r-rekwiżit għal bilanċ interistituzzjonali fil-politika kummerċjali. U il-Parlament Ewropew ma kienx lest li jagħti iktar setat l-istati membri billi kellhom diġà. Fl-aħħar mill-aħħar mela r-riżultat aħħari kien li bi Parlament Ewropew imsaħħaħ ġifieri taħt it-Trattat ta' Lisbona il-konat nistennew dan bil-proposta tal-Kummissjoni ma dan ma kienx hemmhekk bħala t-tieni punt. Il-Parlament Ewropew kellu suċċess fin-negozjati li wetta Mistax mux 18 xar din il-proċedura ħaddum għal 15 jew 18 xar din għax ħaġa tajba xtajab li jkollna ċertezza legali ħalli kulħadd ikun jaf fejn qiegħed. Pala tillet punt dwar ir-rizoluzzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-salvagwardi. Il-klawzola fuq il-Korea tisfel ħassir il-blueprint, il-mappa għal rizoluzzjonijiet kollha ta' salvagwardja. F'każ ta' deċiżjonijiet temporani il-proċedura konsultattiva jew ta' konsultazzjoni trid tiġi segwita f'proċedura minnhom il-Kunsill għandu iktar influenza taħt proċedura oħra il-Kummissjoni. Fit-testa omnibus wieħed u minħabba n-numru ta' ammendi hemm meħtieġa hemm bżonn sabiex naċċertaw li jkollna aċċess għal verżjoni konsolidata faċli tiġi użata li tinkludi l-modifiki kollha. Sabiex intejbu l-eligibilità tal-testijiet ġi maqbul li sal-ġunju tal-2014 il-Kummissjoni ħadd tipproduċi verżjoni konsolidata. Nżid hawnhekk li hemm rabta bejn omnibus u l-modernizzar tal-ħarsien tal-aspetti kummerċali dan huwa r-rapport ta' Sur Fjerna onnu bis wieħed fih numru ta' emendi fil-regolament dwar l-anti-subsidies u l-anti-dumping. E, il-proċeduri ġew aġġornati mhux is-sustanza tal-protezzjoni kummerċjali. Dan ħajitħalla għal stadju li ħajġi iktar tard. Aħna kuntenti b'dan il-kompromess li jinkiseb u aħna ħerqana li niksbu maġġoranza wiesa f'din l-awla. L-aħħar ħaġa, Sur President, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li nnegozjaw kemm eh, jekk qed nitkellmu dwar il-Kummissjoni, il-Kunsell jew il-kollega tiegħi joħt like Freedom. Omnibus wieħed u Omnibus tnejn dawna ħdimna fuqhom flimkien u x-xogħol kien wieħed li ħadd pjaċir nagħmlu. Grazzi ħafna u sa għal erba minuti rapporter li ieħor, is-Sur Lightfried. Grazzi, Sur President. Ħankompli bil-Ġermani, sax nasab jak ninkalmak bl-Ispanjol konna naqra sa' problema biex niftemu. Jiena nista biss intenni il-komplimenti illi nirreċiprokanzi anzi il-komplimenti li semmit il-rapporter l-oħra. Nirringrazzja ta' kollaborazzjoni tagħha, nirringrazzja l kollegi l-oħra li ħadmu magħna fuq dan id-dossier, speċjalment dawk li mhux is-soltu jissemmew, is-staff, l-assistenti, il-ħaddima tas sekretarjat il ħad mutant jibes fuq dan il-rapport il-Sinjura kif speċjalment li kienet tassew tajnuna kbira trattat ta' lisbona wassal għal situazzjonijiet fejn il-Parlament Ewropew spiċċa koleġislatur fil-miżuri tal-kummerċ u f'semmit tal-kummerċ ma' pajjiżi terzi u dan huwa element li ħafna drabi ma ntuħx l-importanza li jistħoqlu il-Parlament Ewropew issa għandu influenza qawwija fil-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. U l-politika ta' kummerċ mhux dejjem waslet għal iżjed demokratizzazzjoni fil-proċess u din hija ħaġa ħażina li għandha tinbidel. Ejja lura issa għal omnibus 2 dan ir-rapport. Wara trattat tal Lisbona, il-proċedura tal komitoloġija ġiet adattata żminijiet u l-Parlament Ewropew issa jista. Ikollu rwol importanti fil-proċedura, ħaġa li ħadet ħafna żmien fl-opinjoni tiegħi, iżda ħaġa li diffiċli wkoll li dak li jkun jibda jimplementa mill-ewwel. Aħna kellna diskussjonijiet mal-Kunsill ukoll fuq dawn is-suġġetti u għallunna li kienem skadenzi apposta għal dawlatti delegati. Aħna tajna attenzjoni speċifika għal fatt illi Jekk daw kustjonijiet għam lura fuq kustjoni ta' sustanza u din hija ħaġa importanti ħafna li dawla t-delegati jidu jiġu sostanzjati. Kiena ħaġa kontroversjali u kien hemm ukoll riservi fil-Kunsill dwar dan. Naħseb li kien pass importanti però. Jekk inti tifhem l-argumenti li kienu tressqu qabel meta lat delegati fil-fatt imbidew tirrealizza li kien ħafna iktar faċli dak li jkun jgħid iva u tħalli il-proċedura tiżvolġi bla diffikultajiet ta' xejn. Il-Kummissjoni għandha bżonn li kollha ċertu possibiltajiet li tieħu passi ta' urġenza u naħseb li dan il-ftajim jippermettih li dan isir omnibus tnejn u għalhekk eżis kollegi jiena nittama illi Kif qalu il-kollegi tagħna dana il-rapport jiġi appoġġat minn maġġoranza b'saħħitha maġġoranza kbira għadha fil-plenarja għaliex huwa pass importanti ħafna l qudiem fil- politika tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament ġib miegħu ħafna xogħol u l-implementazzjoni tiegħu mhijiex faċli imma huwa meħtieġ għaliex ifisser li l-Parlament Ewropew jista' jaħdem bħala forza leġislattiva. U jfisser ukoll il ħafna loqsma ta' kummerċ jistgħu jiġu trattati bl-aktar mod effiċenti. Grazzi. Grazzi ħafna sur Lightfried u issa il-Kummissarju Mimika għal-Kummissjoni Ewropea kieġbok. Grazzi President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, il-Kummissarju Degħuħt sfortunatament ma setax ikun ma'kom minħabba laqa ministerjali mal-kontraparti tal-Gżer Paċifiċi. U jiena nirringrazzja l rapporteurs fissmu l-ewwel net l-Sur frid u s-Sinjura l-ewwel li ħadimtu fl-imkien mal-Konsillu Kommissjoni dan il-fajl. Dan fid-dawl ta' l-atti ta' implementazzjoni l-atti delegati hekk kif introdotti mit-Trattat ta' Lisbona fil-qasam kummerċjali. Issa wasalna lejn tmiem il-proċess leġislattiv permezz tal-votazzjoni fuq it-tieni qari wara l-aħħar trialogu f'Ġunju u votazzjoni favorevoli f'Lulju il-Parlament issa qiegħed jiġi mitlub li jaċċetta il-pożizzjoni tat-tieni qari u d-dokumenta qudiemkom f'konformità mar riżultati tat-trialogu u tappoġġah bisħieħ il-Kummissjoni billi naqblu mal-ewwel mal pożizzjoni tal-Kunsill taraw li għadin naslu s sarajn it-tmim ta' dan il-proċess, triq li kienet twila u diffiċli, forsi twila wis, kważi tlet snin bejn l-ewwel proposta tal-Kommissjoni u tħul fis-seħ tagħha. Naqblu wkoll li għatta konċessjonijiet kunu maħtieġa mill-partijiet kollha sabiex ikun jista' jintlaħaq kompromess. Jiena naċċertakom mill l-Kummissjoni ħadmet blaħjar mod possibbli sabiex jirnexxina insibu dan il-kompromess u naħseb ikun ġustu ukoll ngħidu li permezz l-adozzjoni ta' żewġ regolamenti il-qafas tal-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea saħħa jgħaddi minn bidla ewlenija oħra bit-Trattat tal-Lisbona u ir-regoli li kienu jiggvernaw istazzat implementattivi aħna nexxina nsibu bilanċ istituzzjonali illi ħajregola qasam kommerċjali u dan huwa din hija kisba kbira. Dawn il-proċeduri ġodda ħajpermettulna nieħdu azzjoni rapida nimplementaw il-politika kommerċjali u nejnu l-operaturi bl-aktar mod effiċenti. Fl-istess waqt nkun qegħdin niffukaw iżjed il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tagħna li jippermettulna nieħdu azzjoni aktar rapida u bekk ikoll iktar kredibilità fuq livell internazzjonali. Nixtieq jira nikkonferma dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni bħala parti mit-trialogu mat partikolari l-fatt li l-Kummissjoni issa il-proċedi bil-kodifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni konċernata. Dan l proċess beda mill-ewwel ta' Lulju 2014. L-aktar tard. permessu li nala billi għal-darbaħra nir-ingrazzja fissem il-Komissarju de Gucht, il-rapporters u l-Parlament kollu kemmu għaxxol ta'kom fuq dan il-fajl importanti il komissjoni ħat għamel da kollu biex taċċerta illi il-qafas il-ġdid jaħdem bl fermot mod effettiv. Grazie ħafna Rappresenta tal komissjoni naddu s-sal-ewwel għal-kellima tal-gruppi għal-grupp tal-PPE żewġ minuti sur Kaspari. Grazzi ħafna President, eżis kollegi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l żewġ rapporters għax naħseb illi tassew f'daw l-aħħar xhur u ġimgħat irnexxilhom joħorġu rapports ta' eċċellenti. Sal-aħħar tas-sena jirnexxilna wkoll naddu dan il-rapport u issa saħna nistaw flimkien ma' kommissjoni nkunu nistaw namlu leġizlazzjoni meta jkun hemm bżonn dan huwa importanti għax aħna bħala leġizlaturi rridu nħarsu lejn leġizlazzjoni fil-qasam tal-kummerċ u f'kull każ jridu niddeċidu eżattament x'iridu nirregolaw u x'iridu nħallu fidejn il-Kummissjoni sabiex isolvu huma dan permezz tal-atti ta' delegati. Dan huma affarijiet li ħajġu deċiżi fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm bżonn inħarsu lejn dettalji tal-atti delegati biex naċċertaw li kollox ikun kif suppost. Jekk nilgħu ċertu affarijiet li ġew diskussi fil-passat pa' pereżempju kwantitajiet ta' żejt u tal-ilma Nasab importanti li naraw Eżattament, nkunu kapaċi nidentifikaw dawk il-prioritajiet li punti importanti ħalli ma noqdux nintilfu fuq ir-qaqat u affarijiet inqas importanti għaskapitu ta' affarijiet iktar importanti. Fuq lat delegati per eżempju, jidu naraw li ma ħajkunu dawk il-punti li ħanżommu għalina u dawk li ħajġu delegati l-Kummissjoni. Biex anki nifrankaw ix-xogħol aħna għaliex il-Kummissjoni tkun tista' titratta ċertu punti bl-akbar kompetenza hija stess. Grazzi ħafna lil kull min kien involut dan ħajkun bla dubju xogħol tli ħafna sa kolli li tjerfa responsabilità propja tiegħu. Grazzi ħafna żewġ minuti f'isem is-soċjalisti issa sur Moreira. Grazzi, Kummissarju, kollegi. Jiena ħajkolli ngħid fl-aħħar, fl-aħħar wara erba snin midħul ta' seħf ta' trattat ta' Lisbona, il-pakketti Omnibus 1 u Omnibus 2 li jirregolaw il-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea taħt il-dispożizzjonijiet ta' trattat ta' Lisbona, rati delegati u rati ta' implementazzjoni fl-aħħar raw id-dawl. Domna erba snin biex stajna tassaw implementa dawn id-dispożizzjonijiet. Ovvjament dana issa aħbar tajba l-Unjoni Ewropea imma ħaġa ovvja li domna wis b'dan il-proċess leġislattiv u din għandha tkun talima li kol sabiex nevitaw li dana jerġa' jseħħ fil-futur. Ovvjament aħna rridu intejbu l-isforzi kollha sabiex inkunu nistgħu inħaffu il-proċess nkunu nistgħu nwiġbu għal ħtiġijiet tal-ċittadini u l-negozji Ewropej b'mod aktar effettiv. Aħna irrid ukollna mandati um, ta' negozjati flessibbli u anke fatt li konna nivvotaw fuq dawn il-mandati hawnhekk fil-plenarja wkoll jieħu l-ħin tiegħu u jispiċċa biex kollox jieħu ħafna żjed ħin milli ikun ideali. Minkejja diffikultajiet waqt il-negozjati li semmew, il-ftejim li l-ħaqna s-sawa għal kollox, jinkludi ħafna prinċipi li aħna dejjem ridna nid-defendu, per eżempju distinzjoni ċara bejn atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Punt importanti ħafna unek huwa li l-Parlament mandux id-dritt illi eh, jagħmel skutinju ta' latin ta' delegazzjoni. U il-Parlament Ewropew issa huwa f'pożizzjoni wkoll li jiddeċidi u li huma wkoll eh, suġġetti li ħajadu fl għalat delegati. Dana il-proċess leġislattiv kien twil u komplikat. Iżda nixtieq ngħid Illi napprezza tassew il-xol li sar minnaħa tar-rapporter Sur Lightfried u Sur Gottlieb. Kustħold Ravol illi għamlu bieċa xol tajba ħafna u l konsillu kolli ukoll ringrazzjaħ tal-li ikkonkludew in-negozjati għalhekk grazzi u proset tal idejem kontu lesti li nadottaw soluzzjonijiet ġodda. Proset lil kulħadd grazzi ħafna Sur Moreira issa għad-demokrati għal L-essendi s-surinaldi, grazzi President, Kommissarju, Aziz kollegi, Professur Moreira, President tal Komitat tani għandu raġun erba snin biex naslu naħseb kienu daqxejn twal wisq. Jiena ngħid proset lil kollegi rapporters li fl-aħħar nexxielhom jilħu dan il-ftejim bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għabbażi tal-kompetenzi ġodda tal-kummerċ internazzjonali trattat tal-Lisbona stajna nħaffu daqsxejn ukoll l-affarijiet unkunu aktar ċari f'dak l-għandu xieqsam mal-atti delegati li l minn dak li nqabbel li huwa ta' soddisfazzjon għal Parlament Ewropew naħseb li rridu nkunu nafu wkoll li hemm ħafna x'issir mhux biss permezz tar-regoli dan importanti ovvjament imma bżonn ta' ċertu rispett reċiproku ta' fiduċa li jrid ikollhom bejn ikun hemm fil-Kunsill u il- kummissjoni u vice versa. Jina naħseb illi aħna bħala istituzzjoni hawnhekk dejjem irnexxinna naħdmu b'sens qawwi ta' responsabilità. Fuq ċertu kwistjonijiet riċenti bħal pereżempju kwistjoni tal-atti delegati fat wieħed fejn kellna disa għaxar pajjiżi li kienu beneficjari tal-iskema GSP Plus naħseb illi kien hemm bżonn forsi taktar kollaborazzjoni mal-istituzzjoni oħrajn. Aħna hemm bżonn allura ta' azzjoni koordinata. L-għonet biex ikun hemm azzjoni rapida u u koll biex li l-inbejn relazzjoni interistituzzjonali għanna l-stakeholders kategoriji professjonali li kuna għadin jistennew il-rizultati ta' ħidmietna li jemżon jiġu konsultati u li għandhom bżon proċess fil-kummerċ internazzjonali li jippermettilhom illi ikunu involuti u li jkun trasparenti. U għalek dana importanti ħafna u ma nix nifqu għawnek issa mizet xorx jisir. Grazzi s-sur Rinaldi. Naddu issa għal kellima li mis zaġ minuti għas-sur Jakolina. Grazzi, President. Jekk affarijiet jispiċċaw sew forsi dan jiġġustifikaw kol il-mezzi. Imma kellna dana il- rapport importanti li waslu wasal lejn l-aħħar tal-leġislatura mal-juri tassew impenn reali f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika kommerċjali kellna kwistjoni tal-atti delegati ħateħtieġ issa li jkollna ir-responsabilità definita tajjeb hemm bżonn li aħna inkomplu insaħħu il-politika kummerċjali tagħna u dana jrid isir f'kooperazzjoni mill-qrib ma' imsieħba oħrajn. Għanna il-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali u koll li tamaw jkollhom il-possibilità issa illi jagħtu spinta għad kabbir lil industrija Ewropea li kienu soġġetti għal dumping minn pajjiżi terzi. Hemm bżonn issa li jkun hemm ambjent aktar favorevoli kemm għall-esportaturi u kemm għall-importaturi sabiex hekk kif maħsub fit trattat ta' Lisbona issa noħolqu dan l-ambjent ta' eh, prosperità. Hemm bżonn ta' regoli ċari u uniformi u li ja maqsuma minn kulħadd din jkun il-politika kommerċjali trid tejn sabiex iżżid il-kompetittività wkoll fost l-SMEs u naħseb l-importanti illi ikollna politika u proċedura anti-dumping adattata. U dak hemm bżonn, hemm bżonn illi inneħħu tip ta' prassi abbużiva u nagħtu garanzija lill-intrapriżi u lill-industrija tagħna illi Fl-Unjoni Ewropea qegħdin nipprovdu aħna ambjent kompetittiv anke fuq livell globali. Ħankunu qegħdin nipprovdu l-possibilità li jkun hemm ftemijiet internazzjonali qegħdin noħolqu l-aqwa kundizzjonijiet tal kummerċ internazzjonali fejn ir-regolament omnibus isaħħaħ il-rwol ukoll ċentrali ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna.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 Aziz kollegi, aħna fl-Ungerija nejdu. Illi biex l-affarijiet isidu sew, irid jieħdu l-ħin tagħhom. U dan ħafna żmien, imma kien hemm raġun għal dan, raġuni. Aħna ridna illi l-affarijiet isiru kif suppost, ix-xogħol isir b'mod ma tikolus ir-regoli ħajkunu s-sazjet flessibli u zjet effiċenti għanna bżonna b'mod urġenti dil-ħaġa għandhom jiġu adottati illum qabel għada. Aħna ma rridux nispiċċaw b'mod b'tal-mod li nkunu zvantagġati fil-kompetizzjoni globali. Ir-regoli ġodda, klawżoli ġodda, salvagwardji ġodda, daw kollha ħajjejnu. Il-Kummissjoni għandha ta' seta' ġodda Importanti għalina dan illi nkunu nistaw aħna niskutinizzaw ukoll il komissjoni Grazzi ħafna sa rappreżentant tal-Kummissar tal-Kummissjoni Sur. Mimika, grazzi, onorevoli membri, minn ma noqgħod nidħol f'ħafna dettal nixtieq nisħaq illi permessa dan il ftejm interistituzzjonali il-Kummissjoni sta tirreaġixxi bl-aktar mod rapidu sabiex tiddefendi l-interess Ewropew u taħdem fl-istess waqt għal tisħieħ ta' kontribuzzjoni mill-partijiet interistituzzjonali. Il-Kommissjoni issa ħatkun edha timplementa regoli ġodda fl-2014 u tattiva u koll proċeduri ta' taħid ta' deċiżjonijiet u l-kanali tal-komunikazzjoni kif għanna fil-qafas il-ġdid bil-istruttura l-ġdida issa. Ħankomplu namlu monitoraċ tal-funzjonament tas-sistema biex tkun aktar effettiva u iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jifhmuha. Nixtieq nikkonkludi billi nisħaq l-apprezzament tagħna sens urġenza illi wera l-Parlament Ewropew mal dawn iż-żewġ dossier, speċjalment issa fi żmien ta' attività leġislattiva tant intensiva. Grazzi, grazzi lilek sur Kummissarju. U ngħaddi issa għal Sinjura Kutzħut Roll. Grazzi, President, u grazzi wkoll l-Kummissjoni tal-Ispiegazzjoni tagħkom il-kompetenza tal-politika kummerċjali taħt it-Trattat tal-Lisbona sa fl-aħħar tinsab fl-idejn demokratiċi u dana huwa spinta kbira lina ħaġa importanti ħafna lina. Tista' forsi bironija tajt li l-fatt li l-affarijiet ħadu daż żmien kollu kien propju għaliex il-Kummissjoni rida li l-affarijiet isiru eżattament kif suppost u mbagġi l-Kunsill u kellu jkun il-Parlament li jgħid żommu daqsxejn it-trattat jgħid illi aħna għandna l-possibilità illi naġixxu aħna jdu nużaw daw il-possibilitajiet wara erba' snin irnexxina nsibu kompromess ħaġa pożittiva ħafna din ifisser illi aħna rnexxina naħdmu tajjeb ħafna flimkien Aziz Kommissarju, jekk joġbok, wassal eh, it-tislija tiegħi l-Kummissarju Daguħt ma naħsibx li l-affarijiet setgħu jsiru b'mod aħjar setaw isiru aktar malajr imma naħseb li omnibus wieħed u tnejn tant kienu importanti li l-affarijiet idu jsiru kif suppost u issa l-Parlament Ewropew jista' jagħmel skrutinju aħjar, jeżerċita kontrolli demokratiċi kif suppost u ovvjament dan huwa xogħol diffiċli iżda li aħna ħanamluh bil-qalb kollha. Grazzi ħafna, Sinjura Kutzhut. U issa Is-sur Lightfield biex jalaq id-dibattitu. Grazzi ħafna, President. Signuri, il-politika kummerċjali sa minn meta daħlet fis-seħħ it-Trattat tal-Lisbona fetħet in-orizzonti ġodda. Il-Kummissjoni issa tista' tagħti reazzjoni aktar rapida u tista' wkoll tirtira b'mod aktar rapidu wkoll. L-istrument tal-politika kommerċjali fuq livell Ewropew u dak soċjali huwa wkoll politika ta' drittijiet tal-bniedem, tal-ambjent. Ta' kollox, aħna dan arnexxielna. Namluh. U issa salina li l-politika tal-kummerċ nagħmluha b'mod differenti minn kif kienet qabel aħna rridu naġixxu um, biex nimxu lejn politika differenti għal-futur, għazzi. No, I se votará mañana a las 12 de la mañana. Ela, aħna ser nivotaw fuq dan ir-rapport għada fil-ħodu. Nofsinhar.